President ikkonferma din ir-riżenja. U il-Kumitat ta' eh, l-Envi fil-fatt wassal ukoll bidla għat-test li kien adottat mill-Parlament skont ir-regola 231 erba dan e, tibdila l-ura tkun adottata 24 sena sija wara li tħabbret u jekk e, fil-fat ma jkunx hemm oġġezzjoni ta' mill-inqas 40 membri din ħatkun adottata. Il-fil-fatt